taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja skont ir-regola 78 tal-Parlament. Dawn it-titli tal-atti ħajkunu pubblikati fil-minuti issa nixtieq illi ngħidulkom illi ma kien hemm l-ebda emenda għall-aġenda tal-lum għat-tlieta kien maħsub illi aħna nivvotaw fuq ir-rapport tas Sur Igor Xoltis fuq il-ħatra ta' membru Malti għall qorti tal-Awdituri iżda is-smih tal-kandidat kellu jkun pospost u allura l-votazzjoni tistax issir fil- fis-seduta li jmiss u għal raġuni l-artiklu skont l-artiklu 121 paragrafu 3 ħana stendu dan il-periodu ta' skadenza ta' xarejn. il partit tal gwe talbu u anka il-partit fil-fat ta' Xelluk talbu li l-istqarri tal konsul Kommissjoni fuq l-iżviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt li dan qed ikollu fuq drittijiet fundamentali xtaqgħu li npoġġu dan il-punt għal-għada wara nofsinhar fuq l-aġenda u ħajkun hemm riżoluzzjoni mbagħad li ħanivvataw dwarha nhar l-erba. Anna l-Onorevoli Spinelli jixtieq jitkellem fuq din it-talba, jekk jogħġbok. Iva, aħna konna diġà deċidejna f'dan dan il-konferenza ta' Presidenti fisem il-grupp tiegħi nixtieq illi konna diskussjoni it-tieni riżoluzzjoni fuq l-istwazzjoni fil-Polonja nhar l-erba' minħabba li l-Kummissjoni ħarġet bistqarrija li hija ħafna fuq ir-rispett tal-Istat ta' dritt u għal din raġuni eh, ukoll anka rajna l-Kumitat ta' Venezja ħareġ b'opinjoni negattiva, nadin din naraw li fil-pajjiż jista' fissna ġrar politiku minħabba li hemm ukoll ċertu regoli ta' restrizzjoni fuq l-abort u l-ħelsien tal-espressjoni tax xandir, etc. U allura aħna xtaqna nikkonsidraw dan kollu fit-tieni riżoluzzjoni u naħseb li dan il-Parlament Ewropew jista' jara fil-fatt li propju issa wara l-Brexit id-demokrazija wieħed mill-iktar valuri tagħna rridu nħadnu niddefendu u let nirreferi għat-tlet pilastri tal-demokrazija ġifieri id-dritt li kulħadd kun jista' jivvota l-istat ta' dritt u anke il-separazzjoni tas-setat jiena nixtieq li fil-fatt nfakkar fliġijiet komuni li kollha kemm aħna għedna li ħana ħanaqblu nirrispettaw bħal pereżempju l-artiklu 2 l-artiklu 6 jekk il-gvern Pollak kif ukoll gvernijiet oħrajn tal-ġejjini u ta' bħalissa bħal pereżempju l-gvern tal-Ungarija jew nkella dak tal-Awstrija jħossu li dawn huma prinċipji li jmorru kontra drittijiet sovrani tal-pajjiż Jiena naħseb illi aħna nkunu qegħdin nġellu l nfusna li nerġgħu niddiskutu l-istruttura demokratika lura tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sa għandna l-Sur Guerrero jixtieq jitkellem favur din talba. Grazzi ħafna Sur President, fil-bidu ta' din is-sena aħna fil-fatt fil-19 ta' jannar aħna kena dibattitu għawek fuq is-sitwazzjoni tal-Polonja u fu dan kien diskussjoni fil-preżenza tal-Prim Ministru tal-Polonja u kienem ħafna membru onorevoli li qalu li kienu edin jħossuhom inkwetati ħafna fuq ċertu ksur ta' drittijiet fundamentali illi għal-ġudizzju fil-fema ta' ħafna kienu jmorru kontra l-valuri u drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, aħna appellajna li l-Kummissjoni tlabnija sabiex norganizzaw diskussjoni mal-Gvern Pollak ħalli bekk nkunu nistgħu nġibu minnaħa taħħom impen ħalli jirrispettaw dawn il-drittijiet fundamentali. U l-Kummissjoni ħarġet b'opinjoni li fil-fatt tesprimi issa illi jem ħazba minħabba il-ħatriet tal-mħalfin fil-qorti kostituzzjonali illi dan jista' jxekkel il-possibilità li din il-qorti għandha sabiex tadotta regoli li qed ikunu bħalissa diskussi fil-Polonja fuq ċertu suġġetti Eh, illi verament kienu ta' tħassib għal dan il kumitat u għal kommissjoni stess. Jiena naħseb il-jum bat aħna sirċur wara ma nistawx naraw illi issa l-Kummissjoni ma tippreżentax dan ir-rapport u jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li aħna fih dan il-Kumitat Libe f'dan l-aħħar ftit ġimgħat innegozjajna mozzjoni ta' riżoluzzjoni li kienet adottata minn numru ta' gruppi politiċi fosthom ftit midnom kienu preżenti fil-konferenza ta' presidenti u xtaqgħu illi dan il-punt ma jitpoġġiġ fuq l-aġenda din raġuni Jiena nixtieq ngħid illi fil-fimu ta' grupp tagħna eh, nhar it-tlieta aħna npoġġu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. Grazzi ħafna. Issa għandna Sur Czernitski kontra din it-talba. Grazzi ħafna. Jiena jkolli ngħid li nħossni daqsxejn sorpriz illi smajt il-raġunamenti għalfej tresqed din it-talba, u anke li fil-fatt minħabba li fil-konferenza ta' Presidenti aħna Id-deċidejna maħniċ ħan ikonfirmaw dan id-dibattitu, iżda intom xorta għaddat tlabtu li se jsir. Fil-Polonja mhux qed isir xejn li għandu jinkwieta lil ħadd xejn li jista' jiġġustifika diskussjoni oħra fuq is-sitwazzjoni fil-Polonja. Jiena naħseb li din diskussjoni diġà saret xarejn u nofsilu għal din ir jiena tal-fema li aħna qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn qed nisfurzaw din id-diskussjoni fuq kulħadd u min-naħa tal-Polonja din id-tip ta' diskussjoni ħad tkun interpretata bħala intħil żejjed fis-sitwazzjoni nazzjonali u li allura ħajkollha l-effett propju kontra dak li aħna nixtiequ li jkollna. din raġuni naħseb li rridu u nisimgħu nisimaw l viċi President Timmermans illi qal li s-sitwazzjoni ħad tkun solvuta fil-Polonja fil-fatt kien hemm ukoll ċertu intervisti u ċertu laqat li huma organizzati bejn il-Kummissjoni Ewropea u bejn il-Gvern tal-Polonja u jiena tal-fema li din it-tip ta' diskussjoni u tal-mozzjonijiet bħal dawn esattament wara l-Brexit E kif qalet mill-membri onorevoli naħseb li jista' jkun interpretat bħala intħil minħabba l-Parlament Ewropew f'kwistjoni nazzjonali jiena naħseb li l-maġġoranza tagħkom issa li ġara dak li ġara fir-Renju Unit tom ħadd komplu tinsistu fuq eh, l-importanza li norganizzaw din diskussjoni ħad tkun jisa qed takkuża stat membru. Grazzi. Super Verhofstadt, nishtaq titkellem fuq point of order, jek joġbok. Grazzi, jena xtaqt nissa proposta minħabba li jena naħseb illi huwa wisq faċli nejdu wara minħabba l-Brexit ma nistgħux nitkellmu fuq il-Polonja, jekk ħanibqgħu sejrin sejrinek, mela aħjar kulħadd jippakjaw jitlaq lura lejn id-dar għax ma nistgħux nevitaw diskussjoni tal-Brexit. Jiena naħseb illi proċedura tal-Kummissjoni bħalissa għaddejja nistgħu nerġgħu nitkelmu fuq il-Polonja iva, iżda mhux forsi issa u jiena kifet u koll il kollegi ta' soċjalisti u l-kollegi tal-Partit tal-Ħodur tal-Gugwe u li aħna d-deċidu li l-lum impoġġu din il-diskussjoni fuq l-agenda ta' settembru. Għalli bekk il-Komissjoni tkun lestit l-analizi tagħha, aħna nkunu ħdim niktar fuq il-riżoluzzjoni u ngħidu minn issa li ħaddin ħadkun diskussjoni li tkun f'Settembru mhux din il-ġimgħa. Ħalli bekk ma naġlux wisq unferfxu u naraw illi mbagħad din diskussjoni ssir kif suppost. Sofra Hofstadt. Dik hija talba oħra parti minn dik li saret allura, dik li preżentajt inti. Ma nasibx li din hija faċli skont il- regoli ta' proċedura minħabba li regoli ta' skont regoli ta' proċedura l-emenda ta' settembru diġa qiegħda tkun diskussa iżda jiena qed nara illi inti qed tipproponi l-konferenza ta' presidenti illi fil-fatt din id diskussjoni tista' ssir f'Settembru. Skont il-proċedura jekk għandna nagħmlu. Issa jiena nixtieq illi nsaqsi li jekk fil-fatt il proposta ta' Sur Verhofstadt taċċettawa, nistgħu nivutaw fuqha jew nkella ma nafux jekk għandix nivutaw fuq il-proposta ta' Sur Spinelli. Intom x'taħsbu din hija xi ħaġa li tistgħu taċċettaw però din ħajkoll nistaqsija lilkom. Le, ħina nxtieq nifuta fuq it-talba ta' Sinjura Spinelli illum. Mela, jissur sur jiena mandiċ għazloħra ħlif illi nivvota fuq it-talba ta' Sinjura Spinelli minħabba li taħħa waslet f'waqta mux sur ferħoċ ta' tridnejt. Senjura Harm, Secure Book. Jiena naħseb illi aħna nsiburu qed nsibnu nħaf situazzjoni diffiċli f'dak li għandu xaqsam del-votazzjoni. Jiena fl-esperjenza tiegħi f'dawn l-aħħar żewġ żjarijiet li għamilt fil-Polonja fejn diskutejt is-situazzjoni fil-Polonja ma' żewġ gruppi differenti, ma gruppi differenti ta' nies, ma gruppi ta' konservativi, ma progressivi, ma gruppi ta' rappresentanti tal-università. Jiena rajt li hemm ħafna interess dwar diskussjoni li eh, għandha eh, ssir u fil-Parlament Ewropew. Iżda fost dawk li huma favur l-Ewropa fil-Polonja huma ma jixtiqux illi fil-Parlament Ewropew joqogħdu jiġġieldu fuq meta għanna nifutaw fuq rizoluzzjoni bħal din. U minħabba illi jiena jinteressani li konna l-appoġġ ta' dan il-moviment favur l-Ewropa, favur id-demokrazija, illi kollinejt illi e, l-istat ta' dritt u demokrazija u libertajiet tant qegħdin jidjifu ma nafux jien, ma nafx jiena kemm huwa importanti illi għanqodu nġildu bejniet naħjar nibqgħu ma' u għadin raġuni jiena nitlob l-Sur Weber l-partit tiegħu u ngħidilkom illi jekk aħna nkun nistgħu niftehmu fuq Settembru, kemm għalina l-Parlament Ewropew kif ukoll għal Polonja din tkun tista' tkun soluzzjoni iktar sodisfaċenti. Sur Weber. Sur President, eżis kollegi, dak illi fil-fatt aħna għedna f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat kien li aħna xtaqna li nkunu ktar deċisivi wkoll li nibbażaw wieħna fuq il-fatt din raġuni nixtieq li l-kollegi kollha kontribwixxew għal dan u jekk fil-fatt aħna rridu nippermettu li x-xogħol isir sew minn naħa tal-Kummissjoni bad settembru aħna nkunu nistgħu noħorġu b'riżoluzzjoni iktar bażata fuq il-fatt naħseb illi bekk aħna nkun qed nagħmlu pjaċir lil nfusna u anke lil Polonja lura fisem il-partit jiena nixtieq nappoġġa talba tas-Sur Verhofstadt. Tajjeb wis. Jiena lis-Sinjura Spinelli saqsejta iżda jekk x'taħseb fuq is-sur Fiħafxa tizdajja insistiet illi nivutaw b'vod nominali fuq it-talba tas-Sinjura Spinelli u allura rridu nifutaw fuq din it-talba tal-grupp tax-Xellug u tal-Soċjalisti Demokratiċi li npoġġu dan il-punt fil-aġenda ta' għada. Votazzjoni miftuħa kieġobkom. Ham alla abgestimmt? Kulħadd tivvota? Nara il-votazzjoni. Ma taddix mela t-talba ta' Spinelli, sanna t-talba ta' Sur Verhofstadt li jixtiequ u l-punt jitpoġġa fuq l aġenda ta' settembru. Min huwa favur? Min huwa kontra? Astenzjonijiet. Mela, it-talba ta' Sur Verhofstadt hija appoġġata mill-maġġoranza. kien ċar li kien maġġoranza favur talba ta' Sur Verhofstadt jiddispeċini. Jekk ma tkun xejn iktar x'tagħmlu, m'hemmx tagħmel nivvotaw votazzjoni elettronika. Die Abstimmung ist geschlossen. votazzjoni. Blezzat tara d-diet imnalla. Naddu issa l-agenda tal-erba. Is-Soċjalisti Demokratiċi talbu l-istqarrija tal-Viċi President tal-Kummissjoni tal-Kummissjoni tar rappreżentanta għolja l-Unjoni Ewropea dwar inizjattivi l-ġodda b'rabta mal-proċess ta' paċi tal-Vant Nofsani għandhom jiżdiedu bħala tieni punt wara nofsinhar wara l-istqarrija tal-Viċi President. Issa għandna s sinjur Guerrero Salom li jixtieq jitkellem favur din it-talba fis-sem l-SND. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President il-grupp tiegħi jaħseb illi seħħew ġrajiet fir rigward tal-proċess tal-paċi fil-vant nofsani billi bdew bil-proposti franċiżi wara r-rapport tal-kwartet li jistħoq illum il-possibilità l rappreżentant oli tamlinna stqarrija u evalwazzjoni tas-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa Rridu niftakru wkoll li dal-Parlament fis-seduta li għaddiet kellu l-opportunità li jisma l-ola rappresentanti mill-Izrael u l-Palestina u naħseb illi nistaw nejnu sabiex dawn il-negozjati ikomplu biex jiwaslu għal riżultat tajjeb. Hemm xaħat li xtiq jitkellem favur Sur Skiliotis, kjoġbu. Grazzi ħafna, President. Iva huwa veru li s-sitwazzjoni fil-vant nofsani edha f'punt eh, kritiku. U il-President Presidenti tal izraelu u tal-Palestina ġewa hawnhekk fil-Parlament Ewropew Jiena naħseb li għanna bżon li konna dibattitu nisimaw il-pozizjoni tal-Komissjoni Ewropea li xaħna rridu nsaħħuħ il-proċess ta' paċi. Jekk dan il-proċess ma javvanzax u biex waqqaf l-okkupazzjoni tal-Palestina biex ikun hemm stat tal-Izrael eh, palestinjan biex ikompli jgħix fil-paċi mal-Izrael. Is-sitwazzjoni se tibqa' kritika u l-grupp tal-GUI u l-NGL jappoġġaw il-proposta tal-SND. Grazzi, signora Sursil Kjotis, saċħat jitkellem kontra le mela nistaw nivvotaw għek ġobkom jek intom favur u li dejkom. Kontra? Astensjonijiet? Ikonna nitċekjaw ħudu paċenzja votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddit. U bħala t-tini punt eh, torn of sinar tal-erba kien il-punt mela illi poġġa fuq l-agenda dwar il-proċess ta' paċi tal-vant nafsani. Tressat u koll talba ħalli konna dibattitu fuq il-Bahrejn ħalli flok namlu dibattitu fuq l-attakki terroristiċi fil-Bangladesh. Iżda il sinjor Mogherini fil-fatt xtaqet li ma jisirxek, ma ma jasibx li fil-fat kien hemm xi grupp ieħor li kien ħajressa dit talba darba oħra, mela bekk naħseb nistgħu nikkonfermaw l-aġenda kif kienet ippreżentata. Mela issa ngħaddu għar-rapport ta' Sinjura Gardini, ġifieri l-limiti tal-emissjonijiet tal-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq. Għanna Sinjura Gardini l-ewwel.